przewodniczący! Good evening. Madam Commissioner. Leila Tajba, Signora Commissario. We start our... Commissario, nil-għawk u nibdew il-xoliet tagħna. Nilqgħu lill-Ministru Vondra il-rappresentanti għaw rappresentanti tal-Kunsil u xi kollegi nistaw nibdew bix xogħlijiet tagħna. Nibdew kien hemm talbiet fuq eh, <clears throat> delegazzjonijiet interparlamentari. Lista tal-ħatret se tkun memuża mal-minuti tal-lum jekk sa għada ma jkunx hemm eh, Eh, eh, espressi eh, oġezzjoni